asma. Għam kommenti mela il-minuti għalek huma adottati. Nishtiq ninformakom illum fil-galerija għanna għanna rappresentanti minn Kiev mill-Ukrajina. Nixtieq nirringrazzja l-istantità tiegħu li qiegħed magħna hawnhekk illum. Dan juri messaġġ ċar favur id-dialogu u favur il-paċi. E onore ospitarla al Parlamento. Huwa ta' onur li qegħdin nospitaw hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Wara r-reżenja ta' Jean-Philippe Rambert, aħna ħadnu ta' ta'